mill-gruppej għalde il-GUE, l-NGL, PPE, l-CR u l-FDD irċivejt talba għal ħatra modifika tal-Komitati Parlamentari li stada dawn il-nominazzjonijiet se jkunu fil-minuti. Jekk m'hemmx oġġezzjoni sakemm jiġu adottati il-minuti allura dawn il-ħatrijiet se jiġu mitqisa bħala konfermati. Issa, x'inhuma l-iskadenzi għat tal-emendi